Grazzi ħafna. Irridu niskutu l-antisemitizmu fl-Ewropa, però l antisemitizmu qed jikber fil kontinentana anke fil-pajjiż tiegħi fl-Iżvezja. Rajna ħafna żieda fl-Iżvezja ta' antisemitiżmu hemm ħafna uh, li qed jibżew jidentifikaw li għam infusan bħala lut għalhekk importanti li niġġieldu l-antisemitiżmu u din għandha tkun priorità dan mhux imsemmi fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u nixtieq nistaqsi l għala. Għan tliet proposti speċifiċi biex nagħmel il-Kummissjoni l-ewwel. Irridu ntejbu l-finanzjament għall edukazzjoni ta' żgħażagħ dwar reati ta' midreda fl-Ewropa, it-tieni. Irridu nwaqfu l finanzjament barrani ta' gruppi estremi fl-Ewropa. Tielet, irridu inwaqfu dawk li jipritkaw il-mibeda u nillimitaw id-dritt tagħhom li jivvjaġġaw fl-Ewropa. Irridu nieħdu azzjoni sabiex inwaqfu l-antisemitiżmu u r-razziżmu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Benifej. Grazzi ħafna f'dawn l-aħħar snin, rajna anke ġewwa pajjiżi anke fl-Italja. Rajna diversi messaġġi antisemiti fid-djar ta' dawk li li għaddom ix-xogħol dan huwa fenomenu gravi li ħafna drabi jiġi jinħeba minn partiti li jagħmlu użu mir-razziżmu biex jiksbu konsens il-mixxejja. Ħafna drabi jagħmlu ċertu dikjerazzjonijiet antisemitike, ħafna drabi jinnekaw li ġara l-Olokawst ċi ġimatilu dan il-Parlament ospitaw Liljana Segre. Il-lum importanti li nsegu l-eżempju tagħha kif i irrifjutat l-invit tagħha lejn għal-dibattitu fuq l-antisemitizmu ma' esponenti tal-estrim lemin. Aħna rridu ngħidu illi jekk aħna biss nistgħu nkunu antirazzizmu nistgħu niġġieldu kontra l-antisemitizmu. Irridu niġġieldu dan kollu u t-fassil tal-grupp ta' ħidma tagħna fuq l-antisemitizmu huwa messaġġ ċar, però rridu mmexxu anke f'din l-istess direzzjoni. Grazzi. Herzlichen Dank. Frau Hakarainen. Herr Hakarainen. Grazie ħafna. Honorable Hakarainen. Grazie, ħafna, Sur President, sabiex ma ninsewx il-verità skont tħarriġ il-lut jgħidu li l-vjolenza u t-teddida ta' vjolenza hija l-iktar eh, ġejja mill-Musulmani l-estrema xelluk estremu l-emin estremu kol jeddu l-lut. Però ħafna drabi l-lum il-ġurnata jekk tkun nazzjonalist, jarjiru klinti razzist. Meta jispiċċaw il-fatti dejjem tista' tajjer li xi ħadd razzist. Kien hemm min kien gburi li ma kienx bħal Repubblikani. xi drabi anki l-rati jitlu f'din il-logħba u jattakkaw nies jgħidu li huma razzisti meta fil-verità huma biss nazzjonalisti. Sinjuri, qed infakru l-lelu ta' Auschwitz, però dawn ir-reati għadhom qed iseħħu hemm ħafna minn ir illi jiġu diskriminati, rridu niġġieldu kontra dan kollu. Il-ġlieda kontra d diskriminazzjoni m'għandix tkun biss imqabbla jew indirizzata biss f'termini ta' gruppi speċifiċi, għandna nindirizzaw ir razzizmu kollu rridu niġġieldu għal kulħadd, irridu nuru solidarjetà ma' kulħadd, ir-reati tar razzizmu għandhom ikunu universali ikun xikunu l-kriterji għandu jkun rejat universali. M'għandek xalfejn tkun mara sabiex tiddefendi n-nisa, m'għandek xalfejn tkun nisra nisa biex tiddefendi l-insara, m'għandek xalfejn tkun omosessual biex tiddefendi l-omosessuali. Meta jsir rejat dejjem irridu niġġielduh, grazzi. L-Onorevoli Vondra. Grazzi ħafna. Naħseb illi il-klim politiku muxejn ħdejn il-figuri l-antisemitizmu qed jikber dan din hija problema kbira. Faxar snin 60,000 ludi talaq minn Franza u dawn huma numri ġejjin mill-Aġenzija tad Drittijiet Fundamentali 30% tal-lut jikkonsidraw jitilqu mill-Ewropa. Il-Ġermanja rat żieda ta' 44% fir-rejati. Franza wkoll anki fil-Belġju rajna żieda. Min-naħa l-oħra l-Ungerija pajjiż li spiss jiġi attakkat huwa l-unika pajjiż fejn in-numru ta' Eh, lut li jikkonsidraw li jitilqu naqas b'10% x'għandna nagħmlu, irridu niddefinixxu l-antisemitiżmu, irridu nipprojbixxu l-Hizbolla u għandna inwaqfu l politika barranija kontra l-Iżrael. Grazzi. Aziz kollega taċċetta blue card. taċċetta blue card? Taċċetta blue card? Jirrepet il-President. Iva tajjeb sur Polczak. Grazzi, kollega tal-li aċċettajt il-blue card. Forsi nistgħu nitkamu dwar dan il Smajt il diskors tijek ħad li kelma ħalqi però nixtieq nitkellem dwar il-fatt li r-razzizmu mhix biss antisemitiżmu. Inti semmejt biss l-antisemitiżmu. Ir-razzizmu kontra l-lut, però hemm forra oħra ta' razzizmu. Inti temmen li dawk fundamentali wkoll. Ovvjament iva Però l-antisemitiżmu fid-dawl tal-istorja ta' dan il-kontinent dak li ġara fis-seklu 20 fl-opinjoni tiegħi hija problema kbira. Jekk inħarsu lejn il-figuri huwa ċar li hija problema kbira. Din hija marbuta mal-politika tal-immigrazzjoni. M'għandniex nippruvaw naħbu dan. Id-diskors politiku mhux xejn ħdejn il-figuri Aġenzija Ewropea li qed toħroġ dawn il-figuri u l-istħarriġ sar abbażi ta' 16.000 ludi. il kelliema li jmiss l-Onorevoli Asim Kopulo qed naraw l-antisemitizmu qed jerġa' jikber fl-Ewropa. Skont Eurobarometru tal-2017 hemm differenza kbira bejn il-perċezzjoni tal-antisemitiżmu kważi 90% tal-lut iħossu li l-antisemitiżmu qed jikber, però 36% biss taċ ċittadini Ewropej jaqblu. L-Ewropa ma tistax tħalli l-velenu tal-antisemitiżmu jinfirex, għandha tappoġġa u tipproteġi l lut tagħha u għandha tiġġieled b'mod effettiv dak li jagħmlu rejati antisemiti. Hemm provi li Hezbollah huwa grupp illi verament huwa ta' teddid għall-lut fl-Ewropa u mhux hemmhekk biss. Però l-Unjoni Ewropea tirrifjuta li tkompli fuq il-passi ta' xi allejati adorati bħal ir-Renju Unit, l-Istati Uniti, il-Kanada u twaqqaf din id-distinzjoni falsa bejn il- parti politika u parti militari ta' Hezbollah illi eh, hija ċajta din. L-Unjoni Ewropea għandha tpoġġi l-Hezbollah kollha kemm taħt il-lista ta' terroristi jekk trid tkun kredibbli u effettiva fil ġdida kontra l-antisemitiżmu u r reati atroċi li dan iwassal għalih. Għalihom, grazzi l-Onorevoli Spurek. Grazzi ħafna, Sur President. Bħalma diġa smajna ir-riċerka tal u tal-Eurobarometru qed turi li l-antisemitiżmu qed jikber fl-Unjoni Ewropea skont l-istħarriġ in-nies ma jistgħux jgħixu mingħajr biża għal għal jom ifushom mal-familjari tagħhom, però ħafna politiċi għadhom jirrifjutaw jgħidu li hawn l-antisemitiżmu fl-Ewropa. Spiss smajt illi m'hemm l-ebda antisemitiżmu fl-Ewropa. Meta konna qed nindirizzaw l-antisemitiżmu u l-diskors ta' mibeda, dejjem iktar nies fl-Ewropa iħossu illi jistgħu jittrattaw xaħad mod differenti jew joboduh minħabba ir-reliġjon, ir-razza jew il-kulur tal-ġilda dan mhux aċċettabbli. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' strateġija sabiex tiġġieled dawn il-fenomeni, sabiex tipproteġi d drittijiet umani. Grazzi. Sinjur għandek blue card taċċettaħħa? Iva. Għandi mistoqsija għal kollega tiegħi. tiftakar meta l pulizija irreaġiet għarrejati ta' antisemitiżmu jiena kont ministru tal-intern u kwalunkwe rejat dejjem kien miġiret mill-pulizija qatt ma kien hemm aċċettazzjoni tal-antisemitiżmu ġifieri eh, tajċ affarijiet boħra. Grazzi. ħad żbalji jgħid is-Senior President, sew żbalji, l-ewwel inti konti ġa tkellimt ma kellekx dritt għalhekk għal blue card u t-tieni dik ma kienx mistoqsija. Sen ħalli paroli l kelliema di Sinjura Spireksa biex tirrispondi. Iva, jiena nixtieq nirrispondi għal din non mistoqsija. mhux biżżejjed sabiex il-pulizija li l-pulizija fil-fatt reaġixxi, mhux biżżejjed li jkun hemm prosekuzzjoni u sentenzi mill-qrati, jiena ma rajtx id-determinazzjoni li xtaqt nara meta kont e, viċi ombudsman fil-Polonja. Kellna bżonn ta' kundanna minant politiċi Eh, f'livell oli, grazzi. Grazzi ħafna l-onorevoli Garo. Dak li qed niddiskutu illum mhux l-ewwel darba li niddiskutu hija ħaġa tajba imma ma nittrattawx mod tajjeb dejjem ban wieħed b'mod partiġjan imma huwa nafu li jisiru atti kontra l-insara fid-dinja, nafu ċimiteri li jiġu profanati, knejjes li jiġu attakkati. Imma il-maġġoranza ta' deputati hawnhekk ma jridux jisaqsu l-mistoqsija ta' veru dik li ddejjaqna x'inhija l-kawża prinċipali ta' dawn l-atti kontra eh, il-lutu kontra l-insara Ovvjament, ir-risposta hija, it-tweġiba ovvja hija li hawn iktar qed ikompli jimraħ fostna il-reliġjon tal-Musulmani. E, mbagħad tajru dawn in-nies li jsemmu dawn l-affarijiet populisti meta nitkellmu eh, fuq Ewropej, fuq nuqqas ta' libertà, eh, soċjetà barbara qed tiġi timponi rewħa fuqna fl-Ewropa. U hemm bżonn niġildu bil-qawwa kollha dan it-terrorizmu, radikaliżmu, l-Iżlam għax dan qiegħed verament jimmina il-demokrazija ta' seklu 21. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Gorking. Jiena sorpriż b'dak li smajt l antisemitiżmu u uh, wieħed mill-aktar eh, aġir korroħ. Wasal għal affarijiet orribli fl-istorja. f'Ewropa demokratika l-antisemitiżmu ma sparixxiex ħa forom ġodda qiegħed fil-qalba tas soċjetajiet tagħna skont kif juri d-dibattitu tal-lum. Spiss il-mibeda tiġi intirizzata għal ċertu individwi sabiex jinbidel ġir ta' nisara fis-soċjetà rridu eh, nifmu x'inhu l-antisemitiżmu, niġġilduh, irridu inneħuh mill-imħod taċ ċittadini, irridu nirrikonoxxu kemm hu mifrux. Grazzi ħafna l-Onorevoli Melo. Grazzi. L-antisemitizmu huwa eżempju ta' aġir inuman stajna nsalvaw 30,000 luti minn ċertu reati. Il-Portugal kien newtrali u l portugal iddeċieda li ma joħroġ l-ebda viża għal-lut. Kien hemm ħafna kuraġġ li ntwera minn ċertu diplomati u kellhom iħallsu prezz qares. Spiss dawn l-eroj spiċċaw inqatlu. Diplomat fil-Portugal li għamel ħafna atti koraġġużi ġie rikonoxxut reċentement. Naħseb li dawn id-diplomati koraġġużi għandhom jiġu rikonoxxuti mhux u biss, però ħafna aktar segwew il-kuxjenzi tagħhom bħala demokristjani u panzi bħala demokristjanu u Portugiż taqt li nsemmi dal-punt grazzi ħafna. L-Onorevoli Kohut, 75 sena wara l-Okawt wara l-Holocaust, l-antisemitizmu, razzizmu, ksenofobija qed jerġgħu jinfirxu fl-Ewropa fil-pajjiż tiegħi fil-Polonja għandna ehm, żoni kontra l-LGBT jiena m'iniex ludi, m'iniex omosessuali, però ma jfissirx nista' noqgħod bidejja fuq żaqir dawn qed jeqirdu il-tessu tas-soċjetà, id-demokrazija u l-libertà jiena naħseb issa li kieku kont jien minn flokom li kieku jagħmlu eżempju żona kontra n-nies tas Salizja. Is-soċjetà tibda taċċetta atti żgħar ta' diskriminazzjoni mbagħad fl-aħħar dawn iwasslu għal kapita ta' diskriminazzjoni m'għandniex iħallu s sitwazzjoni tirrepeti ruha bħala parlament għandna niġġieldu kull forma ta' mibeta u diskriminazzjoni grazzi ħafna. l-Onorevoli Fest. Grazzi ħafna, President. Signora Ris tkellmet dwar ludi illi ġiet torturat fi Franza, però ma semmitx l-ismijiet ma rridux ninsew l Hezbollah fuq il-lista tal-terroristi u l-BDS. Però dan il-Parlament huwa favur frontieri miftuħa, eh, programmi ta' risistemazzjoni. ħafna attakki huma ġejjin mill-Musulmani. il-ħamas pereżempju huma ffinanzjati ħames miljuni jekk tridu twaqfu l-antisemitiżmu tridu twaqfu dan il-finanzjament grazzi kollegi jiena nistaqsikom sabiex ma tużawx ċertu kliem ġod il-kamra għax hemm ċertu implikazzjonijiet għal individwi oħra. Nad il-kelma lill onorevoli Dupont. President, kollegi, l-ewwel dibattitu eh, kontra l-antisemitiżmu f'dan il-mandat f'din kamra ifakkarna fl-attakk fuq is-sinagoga f'Ħale Kien hemm attakki oħra sa minn dakinhar l-antisemitiżmu huwa daqstant importanti llum li huwa rikonoxxut u mhux se jispiċċa fil-futur qarib. Ir-reati tal-mibeda fil-verità qed jikbru, jiżdiedu importanti mhux biss li nirrikonoxxu dan il-fatt, iżda iktar importanti rridu niġġieldu kontrihom. Kif nagħmlu dan aħna rajna li ħafna azzjonijiet mhumiex ikkategorizzati bħala rejati ta' mill-beda ħafna mill-vittmi ma għomx. Għax jazbu li xejn ma ħajinbidel għandna nieħdu dawn il-vittmi aktar bis-serjetà niġġieldu il mibeda kemm online kif ukoll offline u kulħadd irid jaġixxi grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Juknevicine. Il-antisemitiżmu hija marda tas-soċjetà, però t trattament ġust huwa li nkunu nafu x'inhuma l-kawżi huma interni u esterni, dawk interni huma ċari, huma bħal eh, batterji li jsiru attivi fil-ambjent ta' nazzjonaliżmu eh, irrabjat kawża esterna hija ġejja mill-politiki eh, tal-Kremlin kontra l-Ewropa. Hemm ħafna nies illi jippretendu li huma li jiġġieldu il-nazisti però fl-istess ħin jiffinanzjaw l-antisemitizmu fl-Unjoni Ewropea. huwa inutli li niddiskutu l-antisemitizmu fin-nazzjonijiet maquda għaliex eh, Putin jagħmel politika bażi tal-mibeda irridu niġġieldu kontra kull reġim tal-autoritarju. Grazzi ħafna. Signora Xojdrova. Kollegi, dan id-dibattitu qegħdin nagħmluh għax qed naraw li hawn iktar mibeda. Anki diskorsi ta' mibeda kontra wkoll eh, iktar antisemitiżmu. Nafu li dan jista' jwassal għal dittatorjat ħafna lut fl-Ewropa qed jgħidu li huma inkwetati bil-fatt li qed hemm iktar antisemitiżmu imma mhux fl-Ewropa biss, anki f'pajjiżi bħal Polonda 48 fil-mija fil-Polonja u 42% fl-Ungerija jgħidu li għaw il-hate speech kontra u hemm l-antisemitiżmu il-mibeda kontra il-persuni, kontra d-dinjita umana. L-għonet, rridu dumru l-ura eh, u verament nsiru nafu l-istoria tagħna, nedukaw, nalmu l-edukazzjoni, ma jistax ikun li nittolleraw dawn l-affarijiet fil-pubbliku. Il-Viċi President tal-Kommissjoni semmiċi eżempji, jina wkoll nista' nsemmi oħrajn. Qatt koraġuż kontra l-mibeda. Il-kardinal ċek Duka għal blatlaq liħ kif jaħsiba dwar il-diskors ta' mibeda li sar kontra moskeja fil-Repubblika ċeka. Il-Senjura Adamovic dak li għal Marjan Turski, dak li irnexxielu jaħlis mill-mot minn Auschwitz. Diġa semmejna xqala unek, imma il-klim ta' esklużjoni eh, il-passi differenti biex li fejn il-mibeda tikber li mill-esperienza tiegħu ġabet anki l-esterminazzjoni. Meta nibqgħu sikta jiġru traġedji għalhekk għandna responsabilità kollettiva. Ġifri mhux biss min jibdi għal mibeda dawk li jibqgħu sikta meta jaraw li qed tiġri Ma jistax ikun li nalqu għajnejna rridu naġixxu b'mod deċiżiv jekk aħna nibqgħu sikta, jiġifieri nkunu jisna qegħdin naċċettaw Turski għamel appell lil kulħadd ikun xikun kif jaħsiba ġifri l-11 il-kmandament daw x'il not be indifferent li ma nistawx nkunu nibqaw indifferenti meta id-drittijiet jiġu mit-tifsa timma ejja nimmaġinaw nejxu f'dinja minn armi beda. Grazzi, Sur Peter Van Dalen. U nishtiq ringrazzja l-inizjattiva li ħa illum li prezenta homepage ġdida kontra l-antisemitizmu. Iva, grazzi, President. 75 sena wara Auschwitz, baqa l-mibeda kontra il-lut fl-Ewropa. U mill-1984 inna nisimaw mill-inċidenti li jsiru kontra il-lut. Fl-2019 kien hemm 1800 inċident eh, kontra il-lut fl-Ewropa. No, statistika għolja Per eżempju, sinagoga ta' Ħale li ġiet attakkata. U kien hemm seba membri tal-Partit Laburista mmexxi minn Corbyn fir-Renju Unit li eh, mirriżenjaw u Sinjura Mirej eh, Knodel ġiet maqtula f'Pariġi u f'pajjiżi il-profanazzjoni ta' ċimiterji. Hemm bżonn jieqaf l-antisemitiżmu, hemm bżonn jekk jogħġobkom iffirmaw il-petizzjoni li ħejjejna aħna. Iva, grazzi. Is-sur Balax. Grazzi. Grazzi, President dan huwa suġġett importanti ħafna. Irridu ngħidu bil mela tlaq li, li wara t-tieni gwerra dinjija l-unika approċċ biex jieqaf l-antisemitiżmu hija tolleranza zero. Fl-Ungerija is-soċjetà u l-politiċi qed jaqblu fuq dan il-membri tal-komunità ludija m'għandhom jgħixu bla ebda biża' U aħna skont il-kostituzzjoni tagħna rridu nipproteġuhom. Aħna gburin li f'pajjiżna l lut iżommu tradizzjonijiet u jgħixu kif iridu. Imma fl-Ewropa tal-Punent nafu l lut jiġu attakkati. Hemm bżonn niqfulhom dawn l-attakki Mżon bżonn nitkellmu fuq il mislimin radikali li kontribuxxu għax l-attakki fuq il-lut fil-Ewropa tal-Punent għanda eh, għandha tkun ir-raġuni biex aħna niġġieldu inwaqfu l-immigrazzjoni illegali. Is-Sinjura Kokalari. Grazzi. President, bżonn Immurru lura fl-istorja sabiex naraw ftit eh, l-antisemitizmu naraw ġara nitalmu mill-sofferenza mill-mod ta' kif batow in-nies qabilna mħabba l-aġir tan-neonazis. Jekk il-lut jibżaw jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom fl-iskejjel pereżempju tfal jibżaw juru t tradizzjonijiet tagħhom. Jiena naħseb li din dawn huma affarijiet ta' barra minn hawn. L-Unjoni hemm bżonn ta' ġixxi għalhekk. Hemm bżonn nalmu l-iżgħażagħ tagħna fuq dan is-suġġett. u ma jistax ikun li nkomplu nifinanzaw l-estremizmu. Issa għal KHDI nisimaw l-sur Ademov. Kollegi, illum qegħdin denunċjaw l-atti ta' kontra ta', antisemitizmu għabbażi ta' nazzjonalità, etniċità, mibeda. Atti bħal dawn m'għandhomx isiru Imma tajjeb li nagħtu daqqatajn ftit l nanfusna nfusna nitolbu l-min jivvota għanna li kollom approċ, naraw li dan ikollu approċ ċiviku. Imma ħna għetnatu l-eżempju kollega eh, mill-Greċja eh, fil-plenarja għatta eh, ċarrat il-bandira tat-Turkija. <laughs> Dan huwa aġir ħażin jew huwa qatt ukoll ta' mibeda. Ma jistax ikun li s-simboli nazzjonali ta' xi pajjiż mhux ta' Turkija biss ma jistax ikun jiġu mkasbra b'dan il-mod. Hemm bżonn mibeda r-razziżmu, l-antisemitiżmu biex jieqaf aħna rridu nagħtu l-eżempju, nibdew billi nagħtu l-eżempju aħna li aħna wkoll ċivilizzati. Grazzi. Issa immur, issa mmorru għal keġdijaj. Is-sur ħatmel. Grazzi. President, Signori. Ma tantx Riċentem dan l-axar aħna komemorajna il-Helsin ta' Auschwitz Jien kieku nimmaġina li dak il-ġrajiet tal-biża ta' tini gwerra dinija, verament għandhom jalmuna biex ma nwettqux għatti ta' mibeda li suppost ħallejni ħwarajna l-antisemitizmu u l-xenofobija li ġabu dawn it-traġedji inqas minn mit-sena ilu. Im għanna su intern, għanna l-moviment ħieles, imma rridu niftakru li l-Unjoni imbdiet u nħolqot fil-fat biex eh, naraw li kunaw il-paċi biex naraw li ma jkunx hawn konflitti il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Gvernijiet Nazzjonali hemm bżonn li jeliminaw kull traċċa ta' xenofobija, ta' razzizmu, ta' antisemitizmu fis-soċjetajiet tagħna. Grazzi. Il-kollega li jmiss, grazzi. L-antisemitizmu niftakru mill-istorja traġika tad-dinja. Imma mhux biss l-istorja torina xġara, imma nistgħu nifmu x'qed jiġri, nistgħu nippruvaw nifhmu x'qed jiġri. Nafu li għaw ċertu mexxej li jridu jimmanipulaw il-massa b'dak li qed jiġri illum. L-stereotipi tipi u dawk li għandhom il-preġudizzji jużaw il nazzjonalizmu il-bira fil-Italja eh, fil-zona ta' Slovena kienem il-neofasċisti messagġi neofasċisti nispera li l-gvern tal-Italja se jikundannom daw eh, minnaħa tal-lemin estrem il-politika Ewropea għanda responsabilta enormi biex tikkumbatti kull tip ta' aġir pal dan. Il-sur Kuċuk Signori. Mux dak li qed jiġri fl-Ewropa mhux f'xiftit ftit nies li qed jagħmluhom, kif nistgħu insolvuhom il-problemi fil-Bulgarija f'pajjiżi nazzjonalisti estrem li ġie elett anzi ġie elett Speaker tal-Parlament bl-appoġġ tas-Soċjalisti tal-Bulgarija, persuna li kienet qed tipprova tibat lura n-nis li kienu fuq il-frontiera mat Turkija, dawk li kienu eh, eh, eh, irridu jidħlu fil-Bulgarija biex anki iżuru l qarabathom jew jivvotaw. Hemm bżonn li aħna nisalvagwardjaw il-, il, id-dinjità u ċittadini il-libertà ta' ċittadini tagħna. Il-kellim li mis bil-mikrofonu. Grazzi. Il-violenza, antisemitizmu fl-Europa nafu li tiġri fit-toroq, il-diskors ta' mibeda, nis jinsultaw il-xulxin, emmin anki fil ġermania spiċċa l-qorti. Dan kollu jibda minn fejn tibda eh, il din il-mibeda li twassal għal demonizzazzjoni il-fatt li n-nies ma jibqgħux jiġu trattati bħala umani wara l-attakki ta' fħala l-sena l-oħra kien hemm attakki ur din is-sena kontra membru tal-Bundestag li huwa ta' oriġini Afrikana. U l-vot f'Turingen ukoll rajna tabu jinqeret partit taċ ċentru tela fil-gvern u issieħab mal-populisti il-weekend li għadda kienem insulti razzisti. Imma kienem min tala biex jieqaf l-ġir l-ġnus maquda talbet lil nies tal-Afrika u dak ta' oriġini Afrikana biex jamlu rapporti meta dawn isofru diskriminazzjoni. L-estremizmu kull ma jmur qiegħed jikber. Huwa importanti li nopponuh, huwa importanti li il-kol aħna nitkellmu naraw li konna kultura ta' rispett ta' solidarieta u nitkelmu bil minn wiċna minn qoddim kontra il-razzismu. Grazzi ħafna, is-sur Le Breton. Merci, Monsieur Grazzi, President. L-antisemitizmu nafu li fl-Europa qed jikber fi Franza, per eżempju, il-rapport tal-2019 tal-Ministeru tal-Intern naraw li kien hemm żieda ta' 74% u eh, tal-inċidenti u 34% tal-lut jgħixu fi Franza eh, jinkwitaw jibżgħu għal ħajjithom. Imma wieħed irid jifhem li hemm tliet ejjun eh, għal dan l-antisemitiżmu hemm dak tal-lemin eh, estrem li għadu magħna hemm ukoll raġuni oħra l-antisemitiżmu tal- il-xelluk estrem umbaten l-antisemitizmu islamiku l-insibuħ eh, fil- l-istati tal-Europa tal-punent imħabba l-immigrazzjoni illegali. Ma jistax ikun ma naġixxux illum hemm bżonn nieqfu b'din it-tolleranza u niġġieldu kontra dan kollu. Grazzi. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Rast antisemitizma Grazzi ħafna iż-żida fl-antisemitizmu u iż-żida ta' insikurtà fil-lut Ewropej hija telfa tal-Ewropa moderna fil-waqt illi l-politikanti Ewropej għadhom qed iwasslu l-istorja tagħhom ta' protezzjoni tal-minoranza l-maġġor parti tal-komunità lodija qegħdin jaħsbu li jemigraw. Dan huwa eżempju ċar tal l-ipokrizija Ewropea mhux l-unika waħda. ċertu gruppi fis-soċjetajiet tagħna saru iktar ugwali mill-oħrajn, iżda waqt li aħna qegħdin nitkellmu dwar id-destin ta' dawk illi sa ċertu punt jiddependu mill-appoġġ tal-Istat, hemm komunitajiet iktar iktar soċċess fosthom dik l-udija qegħdin jiġu emarġinati id-dritt tal-antisemitiżmu hija wkoll il-telfa tal-politika tal-immigrazzjoni li waslet tal-importazzjoni tal-estremiżmu u rridu ntemmu din sakemm hemm iktar żmien għal dan. Grazzi ħafna. Għanna tradizzjoni twila ta' solidarjetà ma dawk kollha li ilhom vittmi tal-gżenofobija u tar-razziżmu u aħna nirrifjutawha b'mod sħiħ, aħna ma nistgħux nippermettu illi dan ikun strumentalizzat. Aħna għandna bżonn illi nikkundannawha kategorikament, però ma nistgħux inħalluha biex inħallu għalli t-prevjeni kritisizmu tal-politika tal-Izrael fuq il-Palestina, l-oġġezzjoni tal-politika tal-politika izraeljana għandha tiġi permessa l-amministrazzjoni ta' Trump u l-Ewropa ma jirrispettawx il- Ejjew ma nħaltux flimkien l-aggressuri mal-vitmi tal-aggressjonijiet in-nies tal-Palestina huma fil-fatt qegħdin ibatu minnu ta' rispett minħabba l-aggressjoni li Grazzi ħafna. Issa, mhux ser nitkellem dwar dak li hemm fil-qofol ta' ġlieda kontra l-antisemitiżmu u l-mibeda. Huwa minnu illi għanrit ikonna strateġija stabilita u politika biex niġġieldu kontra dawn l-affarijiet, però dawn il-politiki għandhom jiġu elaborati malajr fl istati membri kollha fil-kapitali u anke fil-villaġġi. Mingħajr applikazzjoni ġeneralizzata ser insibu sitwazzjonijiet bħal muma dawk fir-Romanija fejn żewġ kokijiet ta' oriġini Asjatika kellhom ibidlu x-xogħol tagħhom biex ma dejqux il-prezenza il preżenza il tal komunità lokali, din kien każ kbir ta' diskriminazzjoni li ma ġiex sanzjonat mill awtoritajiet iżda ġi approvati li dawn iż-żewġ kokijiet jiġu trasferiti għal xi ħaġa li tkun taħt il-kompetenza tagħhom. Aħna kellna iktar minn 2000 sena ta' mibeda, bigotterija u maħniex qegħdin fil-Medjoevu iktar irridu nevitaw li mmorru lura lejn eh, l-aspett orribli tal-passat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jiġifieri issa ngħaddu għal Viċi President Juroval għal darboħra. President Onorevoli Membri, jiena grata ħafna dedikazzjoni l-appoġġ tal-Parlament Ewropew għal dan il-punt. Jiena nixtieq nirrebatti għal diversi kummenti illi smajt fil-fattiva u għamminnu intom ikkotajtu hawnhekk is-survey tal- -survey tal l-Aġenzija tad Drittijiet tal-Bniedem u l-Eurobarometer illi fil-verità juru ċertu figuri allarmanti xokkanti meta tistaqsi l-ċittadini l-udin fl-Ewropa x'inhuma l-iktar affarijiet li huma ta' twissija għalih hija l-kwistjoni tas-sigurtà. Jekk inti staqsi liċ-ċittadini Ewropej li mhumiex ta' oriġini l-udija jgħidu aħna għandna ċertu tħassib dwar is-saħħa, ix-xogħol, il-familji, U hija alarmanti li dawn il-lut għandhom dan il-kunċett il-lut li qed jitilqu mill-Ewropa qatt ma kienet eh, sinjal tajjeb u din mhix l-Ewropa li nixtiequ aħna. U naħseb li kienet is-Sinjura Ris li telqed diġà u saqsiet jekk aħna qed nagħmlux biżejjed. Ikolli ngħid illi le. Maħniex qed nagħmlu biżejjed għalissa u aħna l-koll għandna l-obbligu illi nagħmlu ħafna ħafna iktar. Il-Kommissjoni ħadmet għatih biex tikseb ċertu riżultati tanċibli fil-ġlida kontra l-antisemitiżmu Aħna deċidejna illi nippromovu l-adozzjoni tal-definizzjoni għajra tal-antisemitiżmu il jissa qed tintuża mill-maġġor parti tal-istati membri konċernati. Aħna wkoll qegħdin nitkellmu bċertu flessibilità lejn is-sorsi tal-antisemitiżmu u dan ukoll semma hawnhekk l-lemin estrem, l-xelluk estrem, l izlamizmu u konem teorija ta' kospirazzjoni u bekk aħna ħeġġejna lill istati membri il-Ministri tal-Affarijiet tal-intern biex jadottaw deċiżjoni biex jħolqu l-istrateġiji fuq livell ta' stat membri l-istrateġiji ta' antisemitizmu li ser waslu għal pjanijiet konkreti l-iktar f'ambiti f'żoni ta' sigurtà u tal-edukazzjoni. L-istrateġiji issa huma fil-proċess ta', ta, ta, ta formazzjoni ta' ħolqinu taħt il-presidenza ġermaniża aħna ħan nistudjaw l-istrateġiji u ħan niddeċidu wkoll kif ħan meċxu l-qoddim. Aħna nixtiequ naraw miżuri konkreti akkumpanjati bil-finanzjament. Bil Dwar is-sigurtà naħseb li huwa intollerabbli li l-komunitajiet ludin eh, iridu jiffinanzjaw is-sigurtà tagħhom u l-protezzjoni tal- tas sedi tagħhom fosthom l-iskejl u s-sinagogi jridu nagħmlu iktar fuq l-edukazzjoni u dan kollu jrid jiġi rifless fl-istrateġiji nazzjonali u akkumpanjati mill-finanzjament. U hawnhekk qed nitkellmu dwar il-flejjes Ewropej għax għandna fid-diversi programmi ammont allokat għall-edukazzjoni f'dan il-kamp. Jiena wkoll kont ġewwa Auschwitz mistaxilu u kont qed nikkommemora l-75 sena mill-liberazzjoni tal-kamp U jiena kont qed nisma' wkoll eh, eh, testimonjanzi tal-min tan-nies li għexu ma nkunux nistgħu nisimgħu dawn it-testimonjanzi minn dawn in-nies għal ħafna iktar żmien irridu nispjegaw lill-ġenerazzjoni x'kien il-Holocaust u biex inbiddel in-narrattiva għax aħna nibqgħu niddiskutu ir-riżultati tal-Holocaust il-figuri statistiċi orribli. Iżda rridu nitkellmu dwar is-sorsi tal-Holocaust, kif dan beda. Għax e, eżattament dan kien li tkellem dwar Marjan Tusk ġewwa Auschwitz Birkenhow dak l-avveniment ma tkellimx dwar il-passat, tkellem dwar il-preżent. Kif dan kollu jista' jerġa' jseħħ jista' jkun daqsxejn innoċenti fil-bidu, kajman, mbagħad jista' jkun ukoll eh, jiġi inkoraġġat mill-passività u l-kompjaċenza tagħna. U ħeġġeġ ħafna kontra l-indifferenza. L-aħħar komment dwar eh, eh, il-kontribuzzjonijiet tiegħek dwar il-hate speech online. Aħna għandna ftehim ma' l-azzjonisti konċernati fl-industrija tal- biex inneħħu l-hate speech, irrid ikun hemm u kol prinċipju ta', ta, ta sanzjoni u kol bekk jena ħedġiċ l-autoritet ta' l-improċar ta' riġi fil-istati membri kollha biex jiġu wara l-każijiet u biex juru illi mhux possibbli mhux biss illi noqogħdu fuq il-fatt illi jew l-impressjoni illi eh, l-isfer online ma taqa' taħt ebda liġi irridu nagħmlu iktar iktar l-autoritajiet kienu iktar attivi iżda la darba dawn jibqgħu jgħiduli illi fl-Ewropa fil-seklu 21 l kriminali m'għandhomx ebda frontieri, l-isfera diġitali m'għandha ebda frontiera u l-autoritajiet huma mxekkla mill-isfera nazzjonali ma jistgħux jaslu għal atti kriminali minn stati membri oħra bekk xtaqtkom li terġaw tistudjaw l evidence regulation li l-Kummissjoni adottat għax jekk dan jiġi adottat ser jgħin ħafna biex nkunu nistaw niġru wara l-atti kriminali jisir fej jisir fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna Vice President, issa Signora Collina, grazzi ħafna l membri nixtieq naċċertakom għal darba oħra li l-Presidenza u l-Kunsill per se jirrifjuta kwalunkwe tip ta' antisemitiżmu, razzizmu u mibeda. Aħna għandna qafas legali fis seħ illi għandu jiġi implementat effettivament fil-prattika, però jridu wkoll nappoġġawha permezz ta' miri ta' miżuri fostom l-edukazzjoni, dibattitu pubbliku, il-konsul ser, ser jissokta biex jisegwi l-kwistjoni mill-qrib u aħna ħanatu attenzjoni partikolari l-opinjonijiet espressi illum matul dan l-istess dibattitu. Grazzi ħafna tal-parteċipazzjoni tagħkom, grazzi. Grazzi nixtieq ningrazzjakom kollha tal- mod kif dan id-dibattitu sar U grazzi ħafna wkoll lilkom ilkoll tal-interventi ta' kom illum ġi dak nistgħu nikkonkludu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. Xtaqt ninformakom illi il-grupp tal-PPE tawna deċiżjonijiet dwar tibdil tal ħatrit fil-komitati dawn kollha se jiġu pubblikati fil-minuti u ser jinġibu fis-seħħ fil-ġurnata li jiġu li jitħabbru għana nistgħu ngħaddu għall-istqarrijiet tal- it-teddida kostanti għall-istat ta' dritt fil-Polonja dan huwa l-punt li għandna li mis fuq l-aġenda tagħna għal-lejla. Blue cards u notifiki għal catch eye xi ħaġa li m'għandix bżonn nirrepeti għax il-kol tafu x'inhuma. Nixtieq ngħaddi l-kelma lir-rappreżentant tal-Kunsill is-Sinjura Brunjak. Onorevoli membri, mill-ġdid nixtieq ngħid li l-istat ta' dritt għandu rwol importanti ferm fid-demokrazija kollha tagħna. Tafu mill-istrateġija tagħna, stat ta' dritt huwa garanzija li l-valuri komuni tagħna huma mħarsa. Demokrasi, stat ta' dritt u drittijiet fundamentali ma jistgħux jitqisu weħedhom minn xulxin. Dawn l-elementi kollha għandhom rabta ma' interdependenti saħħu l-xulxin xi ħaġa waħda ma tistax tgħix mingħajr l-ħaġa l-oħra. U allura hija responsabilità tal-istituzzjonijiet u l-istati membri biex naċċertaw li rispett tal-istat ta' dritt ikun imsaħħaħ u l-istat ta' dritt jibqa' ukoll fedament tal-proġett komuni tagħna. L-indipendenza tal-ġudikatura hija wkoll essenzjali għall-istat ta' dritt kif ukoll hija essenzjali biex naċċertaw l-obbligu tal-istat ta' dritt u l-ħidma tal-ordni komuni tagħna. Dak li ntuqsam il-proċedura artiklu 7 fir-konfront ta' Polonja li ġie skattat fl-2018 kif jiena tilkom ukoll meta tkellimna fil-plenarja ta' Jannar kien hemm żewġ u anzi, kien hemm tliet każijiet ta' smigħ u wara il-Kunsill ġie aġġornat dwar żviluppi fuq dak li qed iseħħ fil-Polonja. Kien hemm ukoll aġġornamenti dwar sitwazzjoni attwali fil-Kunsill u dan matul is-sena l-oħra. Fi frar, April, Settembru u Diċembru il-Kunsill dejjem huwa aġġornat dwar is-sitwazzjoni u aħna qegħdin naraw illi l-affarijiet jibqgħu jiġu aġġornati u nittamaw illi dejjem jibqa' jkollna dijalogu li wassal għal riżultati konkreti. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Il-Viċi President Jurova issa. Sur President, onorvoli membri, Intom tiftakru illi fil-15 ta' jannar il-Kummissarju Reinders u jiena ġornajnikom dwar l-kwistjoni tal-Polonja. Sa minn dak iż-żmien law il-Kummissjoni kellha kuntatt mal-awtoritajiet tal-Polonja. Il-Kummissarju Reinders iltaqa ma' rappreżentant tal-Ministru tal-Ġustizzja f'Jannar u jiena żart Varsavja fit-28 ta' jannar. Dakinhar jiena iltqajt mal-kellima tas-Senat il minn rappreżentanti mill-Ministeru tal-Ġustizzja u anki l president tal-Tribunal Kostituzzjonali u l-Ombudsman fost oħrajn. Jiena smajt l-argumenti u l pożizzjoni tal-Gvern u nafu illi se jkollna dijalogu ġust biex insibu soluzzjoni għall kwistjoni Fl-istess waqt, il-Kummissjoni dejjem se twettaq responsabiltajiet tagħha bħala gwardjani tal-tartati u allura se nużaw proċedimenti ta' ksur meta jkun hemm kwistjonijiet ta' kompatibilità jew inkompatibilità mal-liġi Ewropea. U l-proċess għadu għaddej sakemm e, nibqgħu naraw teddidiet sistemiċi għall-istat ta' dritt Fl-aħħar dibattitu fil-plenarja aħna ġġornajnikom b'mod partikolari dwar abbozz ġdid ta' liġi illi għandu x'jaqsam mal-ħidma tal-ġudikatura. L-abbozz ta' leġislazzjoni jindirizza l-indipendenza tal-ġudikatura u dana jgħajem aktar punti ta' tħassib f'dan il-qasam. U għalhekk jiena bat ittra lill awtoritajiet Pollakki fit-19 ta' Diċembru 2019 l-ittra tfakkar illi l-Kummissjoni tixtieq taħdem mal-awtoritajiet Pollakki biex insaħħu l-istat ta' dritt billi nipprevjenu l-problemi u naħdmu biex insibu soluzzjonijiet meta dawn jiltaqgħu magħhom kif ukoll jiena stidint lill-organi kollha statali biex ma jimxux il quddiem bil-proċedimenti fuq la bozza ta' liġi qabel ma jwettqu l konsultazzjonijiet kollha meħtieġa. Fis-16 ta' Jannar il-Kummissjoni ta' Venezja ħarġet ukoll opinjoni urġenti dwar din il-liġi l-ġdida u kien hemm punti ta' tħassib serji u rakkomendazzjoni biex ma tiġix attattata fl-24 ta' jannar il-liġi l-ġdida dwar ġudikatura ġiet għat-tottata fl-4 ta' frar il-President tar-Repubblika iffirma liġi. Din il-liġi tqajjem numru ta' punti ta' tħassib dwar l-istat ta' dritt kif ukoll ġie notat mill-Kummissjoni ta' Venezja din il-liġi tista' tajjeb aktar l-indipendenza tal-ġudikatura kif ukoll għajjem ukoll punti ta' tħassib dwar inkompatibilità mal-liġi Ewropea u issa qegħdin nevalwaw il-sitwazzjoni f'dettall. Jiena nistgħu naċċertakom li aħna impenjati biex ikun hemm rispett sħiħ tal-liġi Ewropea u nieħdu l miżuri kollha meħtieġa f'dan ir-rigward. Minbarra barra l-adozzjoni ta' din il-liġi l-ġdida kien hemm numru ta' żviluppi oħra. Fil-15 ta' Jannar il-Qorti Suprema ħarġet żewġ ukoll deċiżjonijiet dwar l-implementazzjoni tal-sentenza tal-Qorti ta' Ġustizzja dwar il-Kamra tad Disciplina u bekk konferma ta' deċiżjoni tal-5 ta' Diċembru 2000 u tsatax u bekk nafu illi l il kamra ta' Dixxilpina mhix qorti indipendenti fit-tifsira tal-liġi Ewropea u Nazzjonali minn barra hekk f'riżoluzzjoni ta' 23 ta' jannar il-Qorti Suprema ddeċidiet illi l-imħalfin illi jkunu maħtura fuq it-talba tal kummissjoni tal-ġudikatura ma jistgħux jiddeċidu dwar każijiet. Ir-riżoluzzjoni wkoll invalidat id-deċiżjonijiet kollha li kien hemm minn membri mill-Kamra tad Dixxilpina. mbagħad it-Tribunal ukoll qiegħed ukoll jiġi indirizzat fir-rigward tal-indipendenza tal-ġudikatura xi ħaġa li ġiet żviluppata mill-Qorti Suprema u wara id-deċiżjoni preliminari fit-19 ta' Novembru 2019. Fit-28 ta' Jannar 2020, it-Tribunal Kostituzzjonali ħad deċiżjoni interistituzzjonali fir-rigward tas-sospensjoni tal-applikabilità tar-Riżoluzzjoni tal-Qorti Suprema dwar ir-reġim dixxiplinarju. Intom tiftakru li fl-14 ta' jannar il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħmel talba għal miżuri interim u titlob il-Qorti tal-Ġustizzja biex titlob il-Polonja tissospendi l ħidma tal-Kamra Dixxiplinarja. Sa dan intant jiena nista' ngħid li din il-Kamra xorta waħda qiegħda taħdem. U biex nikkonkludi, jiena jdispjaċini ngħid illi dawn l-aħħar żviluppi qegħdin juru li s-sitwazzjoni għada waħda serja ħafna. U dan huwa r-rifless ukoll fid-deċiżjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa biex ikun hemm proċedura ta' monitoraġġ dwar il-ħidma tal-istituzzjonijiet demokratiċi tal-Polonja u l-Istat ta' Dritt. U fl-istess waqt jiena nixtieq intenni li l-Kummissjoni hija lesta li tkompli dijalogu mal-awtoritajiet Pollakki biex insibu soluzzjonijiet u matul iż-żjara tiegħi fil-Polonja l-awtoritajiet urew fl flessibilità biex ikun hemm dijalogu kemm fuq livell politiku u tekniku.